Grazzi għall-isforzi ta' EFSA, kummissjoni Stati Membri u l-Industrija, il-numru ta' sustanzi briskju baxx hija dejjem jiżdied. Dawn is-sustanzi jagħtu l-bdiewa għodot biex jikkontrollaw il-pesti u anki billi jużaw dawn il-mezzi u jipproduċu prodotti agrikoli ta' kwalità aħjar Għalkemm ma nifukax fuq il-kwantitajiet tal-prodotti jintużaw xorta waħda hemm profil tossikoloġiku li dun innotaw biex bekk anki naraw illi naqsu ir-riski assoċjati. Jiena naf ukoll li l-użu tal-pestiċidi eh, trid tkun xi ħaġa integrati fil pak fil-politika komuni agrikola. Innotajtu li tali dispożizzjonijiet kienu inklużi fil-proposta tal kummissjoni u jiena bekk inħeġġeġ lilkom biex tatuna l-appoġġ ta'kom. Għaddew 50 minn meta l-Istati Membri adottaw l-ewwel pjanijiet nazzjonali tagħhom. Issom obbligati illi dawna jirreveduhom fejn ikun hemm il-bżonn. pil servizzi tiegħi se jippreżentaw it-tieni rapport lill parlament u l-Kunsill dwar l-implementazzjoni ta' direttiva tal-użu sostenibbli aktar ta' din is-sena biex bekk nanalizzaw il-pjanijiet nazzjonali tazzjoni u anki nidentifikaw il-punti dajfa u naraw kif dawn ġew indirizzati u anki nagħtu taqsira tal-esperjenza li għandhom l-istati membri fl-implementazzjoni tal-miri nazjonali taħħom biex naqsu r-riski u anki l-impatti tal-pestiċidi narvoli membri. Grazzi mill-ġdid għar rapport tagħkom jiena nemmen illi bekk nistgħu naqblu illi id-direttiva tal-pestiċidi hija parti importanti ta' politika ufsa agrikola. Ġimatajn ilu dokument dwar l-Europa Sostenibli sa' 2030 li jitlob għal bidla ġenerali fil-mod kif aħna nipproduċu, niddistribwixxu u nikkonsumaw l-ikel. U allura dana kollu sejjajn dan kollu. Is-servizzi tiegħi sejrin janalizzaw ir-rakkomandazzjonijiet illi għandkom fir-rapport f'ħafna ma kif smajtu l-Kummissjoni diġà ħadet azzjoni biex tindirizzaw dawn il-kwistjonijiet. Aħna impenjati biex naċċertaw implementazzjoni sieħa tad direttiva u se nkomplu naħdmu l-Istati membri biex naraw li dawn l-anijiet jinkisbu. Grazzi. Grazie ħafna. Issa nisimgħu l gruppi politiċi għandna xi ftit ta' dawmin maħnis naċċettaw il-blue cards. Mela għal PPE Onorevoli Florence minuta u nofs jekk jogħġbok irrispettaw il-ħin allokat lilkom. Iva, Assis President, Kummissarju, nirringrazzjak. Nista' ngħid li jiena nappoġġa l proposti tagħkom, jiena nappoġġa dan ir-rapport Hemm kwistjoni ta' importanza partikolari, taħriġ addizzjonali għal eh, membri tal-istaff li jużaw il-bex. Jiena għamilt programm ta' taħriġ jiena stess anke jekk għandi nies li jaħdmu għalija fuq il razzett tiegħi, imma dan it-taħriġ huwa importanti ħafna anke teknoloġija hija tant importanti għal prodotti ta' eh, protezzjoni nista' bħala eh, bidmi appoġġa biss din il-proposta nirringrazzja lir rapporter għax inkludiet ħafna idejat eh, tajbin u forsi f'ċerti każijiet mart naqra lilin imma qegħdin nitkellmu fuq approċċ sostenibbli għal dawn il-prodotti ta' protezzjoni tal-pjanti. Ma nix nitkellmu fuq it-tinġis ta' l-ilma tal-art imma jekk nixtiequ nitkellmu fuq dan il-punt nista' ngħid li kollha kemm aħna nixtiequ inkomplu nixtru eh, laħam li jkun irħis u għalhekk ma rridx ikun sorpriżi bir-riżultat kien hemm 80 eh, eh, fuq il- uh, razzett ta' missieri u jien għandi ferm iktar anki l-ġar tiegħi jekk din hija sostenibbli naħseb se jkunna problemi kbar b'daw in-numri kbar ta' annimali ta' bejjem u għalhekk għandna bżonn nżommu l-pożizzjoni tagħna fuq in-nikotins għandna għamilna projbizzjoni u issa jekk tagħmlu xi 20 eċċezzjoni bħala deroga dawk il-pajjiżi illi se jkomplu eh, jagħmlu proibizzjoni ta' nikotez se jkollhom eh, kompetizzjoni li tkun waħda żlejali. Grazzi ħafna issa is-sur eh, Bokka l-SND. Grazzi ħafna, President. Mela, ir rapporter is-Sinjura Guteland ħarġet b'rapport eċċellenti u ovvjament eh, parlament u l-Komissjoni jistgħu jagħmlu il-ħedma tagħhom ma ma nistax ngħidu l-istess ħaġa tal-Kunsill tal-Istati Membri inna ikonna dawn ir-regoli mill-2014 imma hemm bżonn trasposizzjoni mill-Istati Membri sakemm jiġri hekk ma nistgħux ngħidu li kien hemm progress mhux għax nixtiequ nieħdu l-miżuri eh, mill-bdiewa le nixtiequ ngħinuhom biex ikollhom ikel sostenibbli tajjeb għas-saħħa U għalhekk l-użu tal-pestiċidu l-antibiotics hemm bżonn tkun tassew l-aħħar ħaġa li wieħed jagħmel u mhux il-bażi tal-agrikoltura fl-Ewropa. U għalhekk ħasra fil-fema tiegħi illi il-Kummissjoni maċċettax proposta tal-Parlament illi nħaffu il-proċedura għal ċertifikazzjoni u l awtorizzazzjoni ta' alternattivi li mhumiex kimiċi. Din hija ħaġa li se tesplodi f'wiċċna fl-agrikoltura, mhux se jkun hemm fruntieri, ma nistgħux eh, nibnu xi ħajt, għandu bżonn nirrispondu għal din it-teddida kif nistgħu nkunu sostenibbli. Dan se jkun proċess illi ma jridx ikun ta' tbatija jew taħsara lill-utenti lill bdiewa u li l-agrikoltura. Grazzi ħafna issa għall grupp Alde is-Sur Hojtela. Grazzi ħafna, President. Kummissarju, f'dan ir-rapport fuq il-prodotti ta' protezzjoni tal plantedin nitkellmu fuq dan l-approċċ għax huwa importanti li jkollna approċċ integrat fejn nistgħu nevitaw eh, dawn l-annimali noċivi ta' ħsara. Imma ir-rapport isu Ehm, qed jgħid il-bdiewa suppost jagħmlu ferm iktar, imma aħna suppost ngħidu illi ħafna regoli Ewropej ovvjament jikkomplikaw dan il-qasam ta' protezzjoni tal-pjanti meta nitkellmu pereżempju fuq il-pjanti għandna bżonn ikonu trobija ta' varjetajiet ġodda li jistgħu jħarsu lilhom infushom mill-mart. U dan il-proċess ta' selezzjoni tal-pjanti huwa ehm, innovattiv ħafna imma sfortunatament il-leġislazzjoni Ewropea x'imdaqqiet tipprojbixxi dawn il-prassi. Batem son nitkellmu fuq is-saħħa ehm, tal-ħamrija. Ħaġa redikola illi direttiva tal-Unjoni Ewropea fuq in-nitriti jfisser illi fertilizzanti artifiċjali huma użati mhux dawk naturali. Fl-Olanda, pereżempju, minħabba l-miżuri favur għall ambjent illi ġew inklużi fil-pak ma nistgħux nużaw il-kwantitajiet kbar eh, tad-demel naturali li għandna u l-proċedura ta' awtorizzazzjoni għal ħafna prodotti issa mhijiex aġġornata, għandna bżonn inħaffu l-proċess ta' awtorizzazzjoni għas settur tal-bidja biex hekk il bidiewa jkunu jistgħu identifikaw il-mart malajr biex hekk jiżguraw li jkunu jistgħu jitrattaw mod immirat u effettiv għal grupp tal-Gwe l-Onorevoli Ħasekamp. Grazzi ħafna, President is-sostenibilità u l-pestiċidi dawn huma kliem illi diffiċli li wieħed jorbothom flimkien f'senza, ma tistax tkun il-velenu ma tistax ikun sostenibbli għax għad nitkellmu fuq il-velenu li jużaw in-nannit tagħna u għadhom qed jiġu eh, użati wkoll fil-ħamrija tagħna ġifier mbagħad eh, jaslu ġisimna u għalhekk qegħdin nitkellmu fuq il-biodiversità, fuq is-saħħa tal-bniedem li tiġi milquta u għalhekk riċerka reċenti eh, fil-dokument ta' konservazzjoni fil-Ġermanja jużar li 40% tal-insetti issa qegħdin medda bl-estinzjoni, il-frifet pereżempju u anki dawn l-insetti li se jebu se jisparixxu wkoll se jkollu impatt kbir fuq il-biodiversità dawn l-annimali illi mbagħad jieklu dawn l-insetti l-asafar, il-ħut, ir-rettili. <coughs> u ovvjament l ruq tas soċjetà eh, ta' di kwestjoni skużawni hija kif aħna nipproduċu l-ekel tagħna l-agrikoltura sostenibbli għanna bżon. Għaxek le se jkonna eh, l-agrikoltura li se tkun desert u għalek għanna bżon nevitaw nużaw dan il-velenu. Dan huwa wieħed mill-fattur li wassal għal telf ta' biodiversità u lek nsaqsu mux biss se jkollna sostenibilità imma kif nistaw jkollna din il-bidla u mmorru lejn mezzi li huma ġenwinament sostenibbli mingħajr nużaw il-velenu u l-politiki agrikoli tal-lum huma dinja il-bot minn din is-sitwazzjoni u lek nemmen il sussidji hemm bżonn inneħħuhom. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Heusling favur il-grupp uh, fisem il-grupp tal-ħodor. Grazzi ħafna. Sinjuri, ir-rapport bħala isem jiżvija ftit għax m'hemmx użu sostenibbli tal-pestiċidi Dan huwa biss xenari limitattivi, komissarju nkellek ġumma ta' qatt illi stati membri għandhom bżonn ikollhom eh, pjanijiet biex inaqsu l-pestiċidi ġara xi ħaġa le anzi l-kontra żewġ stati membri biss qed eh, jirrispettaw l-impenji tagħhom u joħorġu bil-pjanijiet u l-istati membri xedin jagħmlu minflok. Kif qal il-kollegi titkellem fuq il-neonikotajts li qegħdin jiġu użati f'stati membri anki jekk hemm projbizzjoni Ewropea di mhijiex ħaġa sostenibbli dan huwa l-iskandlu għandna bżonn identifikawħ Il-leġislazzjoni tot jekk l-istati membri ma jobdwix Kellna diskussjoni fuq il-glifosati, se nkomplu niddiskutu għal dawk li huma l-konsekwenzi għandna bżonn innaqsu l-użu imma anzi bil-kontra l-użu qed jiżdied fissat membranki jekk jeżistu alternattivi. Il-bidja organika ma tużax il-prodotti kimiċi u għalhekk nistgħu ma nużawx il-glifosati nista' mmorru lura l-użu mekkaniku għandna bżonn illi jkollna tipi ta' u ġuħta raba li jkunu eh, adattati u għalhekk ovvjament min għandu seta li jridu jagħmel kummerċ u jibqa' jagħmel kummerċ bl-użu ta' u l-beħ tal-pestiċidi. Studju l-bieraħ wera illi innaqis deklin tal-ispeċijiet ħaġa drammatika ma tantx għandna żmien biex nikkonsidraw jekk nixtiequ naqsu l-ewwel hemm li għandna bżonn inneħħuh kompletament. Għax jekk le se jkollna iktar minn 70 fil-mija ta' speċijiet illi sparixxu dan diżastru ekoloġiku għalhekk il-Komissjoni bżonn tagħti tweġiba u mhux qed tagħmelek. U għalhekk m'għandux nitkellmu fuq affarijiet li tantx huma importanti bħal precision farming, le f'kemmtejn ngħid biss li nużaw biss t teknoloġija li aħjar aħna għandna bżonn tassew nasbu mod radikali kif nistgħu ma nkomplux nużu dawn il-pestiċidi biex ikun eh, a favur eh, l-ambjent u s-saħħa. Grazzi ħafna issa eh, fisem li FTD Onorevoli Donna, no, grazzi ħafna President Komissarju Franza. Hemm ħafna bdiewa illi ġew avvelenati mill-pestiċidi ħafna jgħidu li l-istat għala għajneħ fuq il-perikli għas-saħħa mingħajr preċedent. Anki l-President Macron reċentement qal illi l-pjan ma kienx eh, kawża l kanċer imma din il-ħaġa xokjat il-Franċiżi għax qed ngħidu biss illi għandhom bżolli ngħidu illi aħjar ngħidu dan huwa skandlu. Nibdew bl-artiklu ta' 39 ta' TFU fuq il-pak illi ma jsemmix il-kwalità tal-produzzjoni jew tal-protezzjoni tas-saħħa. Jekk bidwi eh, kull jumejn jagħmel suwiċidju f'Franza dan minħabba l protettivizmu u dak li tiġi impost mill-Unjoni Ewropea. U dan imħabba t-dħul tas sew baxx waqt il-produzzjoni kimika tieħu l biljuni Tafu lkoll nistgħu noħolġu minn dan l-istaġnar. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Skotta fissem li NF għal minuta. Jekk jogħġbok. Grazzi, President Alla volja jina naqbel mal pożizzjoni tar rapporter li hemm bżonn banda waħda naqsu l-impatt tal-pestiċidi fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem u nkunu nistgħu naħa l-oħra ntejbu l-pjaniet ta' azzjoni fuq livell nazzjonali Naħseb li ħaġa importanti ħafna ma jkunx hemm rabta diretta bejn l-għannijiet stabiliti mid-direttiva 128 tal-2009 l-nivell il-ġdid previst għall-implementazzjoni tal-PAK jekk norbtu l miri fuq l-użu tal-pestiċedi mhuwiex mudell biex inkunu nistgħu nimplementaw il-PAK għax għadu nċert ħafna fl-applikazzjoni tiegħu jista' jkun ta' dannu iktar għall-istat effiċenti attwali ta' dak li huwa stabbilit mid-direttiva 128 tal-2009 minn banda waħda hemm l-istati membri illi forsi jkollhom eh, sistema li jkun iktar eh, flessibbli l-ewwel daqqatajn imma nibsa li dan din il-bidra radikali se żżid ħafna livelli ta' burokrazija u l-istati membri se jkollhom jirrifjutaw il-strateġija tal-pak u bagħad ikejlu r-riżultati fil-fema tiegħi attwalment kull sforz hemm bżonn ikun dak biex inżidu l-użu u l-effiċenza tal-pjanijiet ta' azzjoni fuq livell nazzjonali. Mela smajna l-gruppi politiċi issa morru għal kelliema il-Onorevoli Lins għal minuta u nofs, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President, Sur Komissarju Sinjuri. Proċedura ta' awtorizzazzjoni li ta' min jafda fiha u l-użu tal-pestiċidi morru id-fit wara ir-rapport speċjali fuq l-awtorizzazzjoni, il-proċedura ta' awtorizzazzjoni iktar kmieni din is-sena nieħdu pass ieħor lejn l-użu sostenibbli. Jiena wkoll eh, trabbejt fuq ta' familja tiegħi kellha razzet u naf sew l-applikazzjoni eh, ta' dawn l-istrumenti u naf żgur li użu responsabbli tal-pestiċidi suppost ikun il-benchmark il-kelma maġika hawnhekk hija l-innovazzjoni li jkollna prodotti li jġibu magħhom riskju iktar baxx u jippromovu fl-istess waqt l użu sostenibbli eh, tal-pestiċidi mbagħad it-taħriġ huwa importanti ħafna il bdiwa hemm bżonn ikunu jafu dak li qegħdin jagħmlu għaliex u l-użu privat hemm bżonn jiġi limitat. Ma nistax nara kif dan il-prodott ikun jista' jiġi użat biex il-ġirien ikun jistgħu jammiraw pereżempju eh, il-ħaxix li meħed ikollu pereżempju fil-ġnien u għalhekk naħseb li t teknoloġija u d-diġitalizzazzjoni se tkun ta' benefiċċju lill agrikoltura u se twassal għal livell inqas eh, iktar baxx tal-użu tal-pestiċidi. Pereżempju però ma nitkellmux hawnhekk fuq il-copper sulfates u pereżempju fuq il-bidja organika illi però ma jiex biżejjed biex tisodisfa l bżonnijiet tal-ikel tal popolazzjonijiet. Issa l-Onorevoli Andrew, jekk jogħġbok. Anzi, għall-Onorevoli Lins hemm Blue Card seconda sur Andrew. L-Onorevoli Scott Cato, jogħġbok, il-mistoqsija tiegħek. Fejn hu? Grazzi ħafna, President. Sur Lindsay kritika il-kollega tiegħi Hoisling u qal li l-koppel salfejt kimika perikoluża imma mija xejn ħdejn il-pestiċidi tossiċi li qegħdin nitkellmu fuqhom illi qed jeqirdu il-biodiversità 50% eh, pereżempju ta' frifet li tlifna fl-aħħar deċenni ma tistax jifhem li jekk aħna ma nħarsux dawn l-insetti ta' pollinizzazzjoni mhux se jkollna l-ikel aħna mislinna sa fuq il-lista ta' estinzjoni. Grazzi ħafna tweġiba tiegħek l-Onorevoli Lins. Jekk jogħġbok, grazzi ħafna ma kinitx mistoqsija iktar kienet kien kumment da, għandna bżonn nagħmlu distinzjoni dejjem bejn dak li qegħdin nużaw u kif qed nużaw. U dejjem jgħod il-prinċipju ta' jekk hux velenu jew le u jekk qed nitkellmu fuq il-glifosati, il-neonikotini, il-fungiċidi, eċetera, imbieħed hemm bżonn jagħmlu distinzjoni netta u l-impressjoni tiegħi hija illi l-kollegi mhux dejjem jagħmlu hekk. Grazzi ħafna issa fl-aħħar Onorevoli Andrew għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur Komissarju, 25 ta' jannar, il-kapijiet ta' statu gvern waslu għal ftejim fuq l-indikatura monizzati u din hija ħaġa tajba ħafna, imma fl-istess waqt l-istess ġurnata rappreżentanti ta' 28 stat membri ma kinux kapaċi adottaw il-linji gwida proposti mill-Kummissjoni Ewropea li għandhom bħala għan li jipproteġu l-insetti ta' polinizzazzjoni kontra l-pestiċidi u għalhekk il-verità għallimi. Il-verità hija mill-2013 il-Kummissjoni għal 27 derba eh, proponiet biex ikun hemm iktar ħarsien tan-naħal u imma eh, naraw li ħafna minnhom diġà sparixxew u naslu anke f'80% f'ċerti reġjun tal-Unjoni Ewropea. L-verità hija l-agrikoltura intensiva hija mutur ta' dan id-deklin u l-użu tal-pestiċidi l-iktar u iktar. U l-verità hija l-kapijiet ta' statu gvern jikomplu jaħbu wara deċiżjonijiet pseudo Ewropej illi fir-realtà huma biss tagħhom u għalhekk il-verità hija illi l-progress reġistrat fuq l-użu snibbli tal-pestiċidi mhumiex biżżejjed speċjalment għal dik li għall alternattiva L-verità hija li dawn il-kapijiet ta' statu gvern għandhom bżonn jispiċċaw bil-iprokrizija tagħhom fuq l-użu tal-pestiċidi u ma jibqawx dejjem jagħmlu dak li jgħidulhom il-kumpaniji l-kbar u għalhekk wasal il-waqt li l komissjoni Ewropea teżiġi li l-istati membri jerfaw ir responsalta tagħhom, speċjalment meta jkun hemm ksur għax għaw is-saħħa ta' ċittadini Ewropej tagħna. Grazzi ħafna. Onorevole Miller. Onorevoli eh, Miller, għal minuta jekk jogħġbok. Eżis kollegi, biex ikonna bidja sostenibbli għandna bżonn niskuraw illi nimplementaw aħjar ir-regoli u reglamentazzjoni tagħna u dan huwa sinjal tajjeb ħafna li tiġi mill-Kummissjoni. Ma jiena mħasseb fuq il-metodu illi nużaw studju wieħed għal fatt li qed jisparixxu l-insetti u ngħidu r-responsabilità hija tal-bidja. Di mhijiex xi ħaġa li nista' naqbel magħha. Il-kollegi għandhom bżonn iżommu mal-fatti fl-aħħar mill-aħħar fattu illi f'dan l-istudju ta' 27 sena hemm 37 biss ta' dawn l-insetti li ġew kalkolati u mkejla u konsidratu lek ma nistgħux nibbażaw ruħna fuq ir-riżultati ta' dan l-istudju. Dan hu dinja biss kawża waħda fost ħafna kawżi potenzjali u lek għandna bżonn nagħmlu ferm iktar għandna namlu nagħmlu ferm iktar riċerka qabel ma naslu għal xi konklużjoni. Naħseb il-protezzjoni tal-ispeċi tija xi ħaġa li kulħadd hemm bżonn nivolvu ruha fiha nibdew bl-eruq tas-soċjetà l-ewwel qabel kollox. Min nies anki fil-ġnien tagħna stess fid-djar tagħna. Issa is-Sinjura Rivazi. Iva, mikrofonu, grazzi ħafna, Sur President. Mela, l-ewwel din id-direttiva tal-2009 li kienet fuq l-użu tal-pestiċidi kompatibbli mal-iżvilupp sostenibbli huwa minnu illi dawn kienu għanijiet rilevanti u koherenti. U eh, kellhom iħeġġu it tnaqqis tal-pestiċidi u iħeġġu l-alternattivi. Mela, imma kellha tliet snin ta' dowmin il-Kummissjoni Ewropea u qegħdin naraw illi kien falliment għaliex għax meta wieħed jara ċifri tal-Aġenzija Ewropea ta' l-ambjent, idi se din naraw żieda ta' 10 ta' 20% fi żieda tal-usu tal-pestiċidi u kontra dak li jgħidu l-kollega din naraw li fuq il-biodiversità hemm tnaqqis tal-insetti tal-ekosistema u fl-istess waqt ukoll safar u għalhekk x'nixtiequ aħna nixtiequ l-erda tal-ħajja Il-Kummissjoni u r il rapport jgħid b'mod ċar għandna bżonn inħeġġu li jkun hemm alternattivi, hemm bżonn finanzjament u niżviluppaw agrikoltura sostenibbli u din l-agrikoltura sostenibbli hija mingħajr pestiċidi, mingħajr prodotti kimiċi dan huwa importanti sur Kummissarju, mhux il-kontra. Onorevoli Pedicini għalik ukoll minuta. Grazzi ħafna, President. Aħna naħsbu illi dan ir-rapport tajjeb għax tħares is-saħħa tal-bniedem u tħares l-ambjent mir-riski li għandhom xaqsu mal-uż tal-pestiċidi. Imma nistgħu ntejbuh ir-rapport għax ma nistawx nitkemmu fuq l-użu sostenibba tal-pestiċidi jekk ma naħsbux fuq iċ-ċiklu kollu kemm hu tal-pestiċidi Ehm, ġifiri mill-fatt li joħorġu fuq is-suq u mbagħad l-użu ta' livelli ta' residwi eh, fl-ikel. Jekk aħna ma niġildux kontra pestiċidi folots, jekk aħna ma naħsbux fuq l-importazzjoni tal-prodotti li għandhom l użu ta' pestiċidi, ma nistgħux mbagħad ovvjament eh, nagħmlu eh, leġiżlazzjoni iktar stretta u mbagħad nippermettu l-importazzjoni ta' prodotti li huma trattati b'sostanzi li huma projbiti fl-Unjoni Ewropea dan huwa impatt negattiv fuq is-suq intern tagħna u ovvjament iġib bihom il-kompetitività żleali. Grazzi ħafna l-Onorevoli Agnew għal minuta. nistgħu ngħidu li għandna fascinazzjoni mal-pestiċidi mal-ewwel nistgħu ngħidu hemm żewġ kategorija l-ewwel hemm is-saħħa tal-bniedem hemm ħafna nies li ilhom 30 sena eh, ikunu esposti għal dak li joħroġ mill pestiċidi huma esposti ferm iktar miċ ċittadin normali ċerti protetti użati 20 sena huma projbiti mħabba tossiċità dawn il-ħaddiema jien inkluż suppost mitu diġà li kieku dan it-tattika ta' eh, biża u l-lobby eh, tal-ħodor jekk suppost nemnuh imma huwa vedu illi huwa veru li jekk wieħed juża ħażin il-pestiċidi ma tikun taħsara lill-ilma u l-ħamrija imma għalmenu produzzjoni tal-ikel baqa tad-deja u tirrispetta t talba Metodi oħra ma setawx jagħmlu hekk imma l-industrija mhumiex qed joqogħdu bdejhom fuq saqob u kien hemm sforz kbir biex innaqsu d-dipendenza fuq pestiċidi u nużaw eh, trobbija differenti, varjetajiet differenti għandhom bżonn ta' inqas użu ta' pestiċidi. L-azzjoni tal-lobby tal-ħodor għal din it-teknoloġija hija jgħidu hemm bżonn ikun hemm il-pajbit sol ma jistax ikollok kollox fid-dinja. Grazzi ħafna l-Onorevoli Dalaj madilek il-kelma għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, President, Sur Komissarju, Eżis kollegi. Aħna fil-plenarja ta' spiss nitkellmu fuq il-pestiċidi u naraw l-ambjent pereżempju isu eh, kontra l-agrikoltura skapitu ta' ċittadini tagħna u għalhekk nixtinat fuq dan ir-rapport kif għad fil-bidu tal-mandat tiegħi il-bdew huma l-ewwel ekoloġisti. Iċ-ċittadini għandhom bżonn li jkunu żgrati fuq l-użu tal-prodotti fitosanitarju li kiena perswasa illi x-xjenza bżonn tkun il-bażi eh, ta' deċiżjonijiet kollha tagħna bżonn ikollna approċċ pożittiv fuq il-post tal-agrikoltura fit-transizzjoni ekoloġika u ambjentali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 għal prassi agrikoli li tirrispetta iktar l-ambjent huwa indispensabbli illi nakkompanjaw in-nies professjonisti tal-qasam biex ikollhom metodi li jkunu eh, skont it tip tal-agrikoltura tkun fito farmaceutika, naturali, jew jekk ikun hemm appell għal metodi alternattivi. Jekk dan it-test jirrispetta dan l-approċċ nixtieq infakkar lil kulħadd li l ex sur Kummissarju l-Pak hija l-ewwel politika agrikola u mhux politika ambjentali Għal daqstant il-pakk hemm bżonn ta' kompanja il-bdiewa tagħna biex ikun jistgħu jaħdmu eh, fuq iż-żewġ kategoriji u għalhekk din it-transizzjoni ekoloġika tkun tajba tkun fattibbli ekonomikament jekk le ma jkunx il-każ. Grazzi. Grazie, onorevole Kadenbach, prego. Signora Kadenbach, al minuta. Grazie. Commissario, President. Hawnhekk maħniex qed nitkellmu kontra l-agrikultura, imma għank irridu narfu illi prodotti fitosanitarja, produzzjoni Ewropea tal-ekel eh, u tal-alf u ma neċessarji. Imma eh, il-rapport tajt illi memx eh, possibilità li nużaw il-pestiċidi b'mod b'ħafna pestiċidi, hemm alternativi, hemm pestiċidi li huma inqas perikolużi, hemm ħafna alternativi llum. U fil-pajjiżi membri dawn jiġu użati ftit wisq, m'hemmx kontroll, m'hemmx ispezzjonijiet, u anki meta jkun hemm ispezzjonijiet, meta jkun hemm ksur ma jiġux applikati sanzjonijiet. U din iktar ħaġa importanti, mhuwiex possibbli il il-pajizi membri joħol u derogi illi jipermettu li e, e, jużaw pesticidi neonicotinoidi li huma propju e, proibiti projbiti ħlif għal emerġenza rridu niproponu pesticidi li kunu zguri eh, li ma jamlux ħażin għall-ambjentu li garantixxu l-biodiversità u din dan ir-rapport jagħtina ħafna possibilitajiet għal agrikoltura ġdida li għandha tfisser ukoll li aħna għandna kap eh, ġdida. Signora Scott Cato, għal minuta. Grazzi, President. Revizjoni globali fuq l-insetti jgħajt li iktar minn 40% tal-insetti huma medda bl-estinzjoni. U din rivista tajt li dan huwa dovut għal pesticidi. Għal l-lum u importanti li b-mod sostenibli hemm bżonn nibdew transizjoni urġenti il-bot minn dawn il-pestiċidi tossiċi. Il-rapport jitlob li li pajzi Ewropej ukoll jagħmlu daw, mhux jagħmlu wedit vojta. Irridu naqsu l-użu tal-pestiċidi u rridu niprojbixxu dawk li huma tossiċi, irrid ikonna ġestjoni integrata il-sistemi, l-ekosistemi għandhom jaħdmu eh, b'mod uh, sostenibli u għek ma neħdux l-azzjoni issa l-insetti se jkunu estinti 50 snin u memx dubju li warajom niġu aħna eh, l-umani. <coughs> Ajuso, grazzi President, Kommissarju. <coughs> Aħna obbligati nirrispettaw il dispożizzjonijiet ta' direttiva tal-2009. Barra minnek, aħna u ċittadini tagħna rridu nizguraw li il-prodotti e, pesticidi ma mhumiex riskjużi. Irridu anki nifmu l fat illi l-Unjoni Ewropea adottat l-iktar leġislazzjoni rigoruża fuq il-pestiċidju dan ifisser illi il-bdiewa tagħna għandhom ħafna limitazzjonijiet fuq kif jistgħu jużaw il-pestiċidi u dan jpoġġihom fi żvantaġġ meta nqablhom ma, ma, ma pajjiżi terzi illi jistgħu jużaw pestiċidi projbiti waqt li jimportaw il-prodotti tagħhom l-Unjoni Ewropea. U ma nistgħux ninsew laqas il-teddida eh, tal-pestiċidi ġodda tal-insetti e pesti ġodda, e, per eżempju fil zebuċ e, fl-Italja. Jiena nilqa dan ir-rapport, però ma rridux nimminaw il-ħidma illi sissa saret biex nizguraw inkunu nistaw ners u lejn użu iktar sostenibli tal-pesticidi u għandhom importanza kbira għal settur tal-bdiwa. Dorfman, grazzi President. Jiena naħseb illi aħna naqblu fuq il-fatt illi irridu nagħmlu ġestjoni attenta tal-kimika mhux biss fil-arkitettura ma anke fil-mediċina nistgħu niddiskutu biex naraw kif il-mediċini jiġu użati eh, irridu jiġu użati biktar attenzjoni. Diġà intqalu illum affarijiet għanna bżon ta' aċċess għal difiża integrata għandu jkollna pestiċidi ta' riskju bass Jina u kol kelli rapport illi fih eh, prezentajt proposti biex naġlu dan il-proċess, pero il-Komissjoni mamliċ bizzejiet anki fi riċerka u innovazzjoni fil eh, biex ikun impjanti anki iktar rezistenti. Umbat l-aħħar punt li għadu ma semmiex, aħna importajna eh, insetti eh, dannużi anki minn barra hemm eh, bżonn niġġieldu kontra tagħhom irridu noqgħdu iktar attenti anki fuq il-fruntieri eh, tal-Ewropa. Grazzi, issa catch the eye. Nibdew Caputo, Nicola, minuta. Grazzi President. L-adozzjoni tal-riżoluzzjoni tal-Kummissjoni Speċjali, tal-Kumitat Speċjali peschi kien pass importanti fl-implementazzjoni tal-regolament fuq l-immissjoni tal- regolament fuq l immissjoni tal tal li permetti biss li jkunu jużati biss dawk li mumiex taħsara għal bniedem u għall animali <clears throat> Però irridu napplikaw anki direttiva fuq il-pesticidi sostenibli li għandu jkun strument biex jgħin il-bdejwa biex innaqsu l-indipendenza il billi ikunem prassi sostenibli. Irridu e, noqogħdu attenti anki għal protezzjoni tal-gruppi vulnerabbli meta wieħed is li memx protezzjoni għal residenti ta' zoni rurali għal dastant l-emendi eh, 24 u 44 wara illi kena table round ma' kollegi oħrajn li talbu l-Kommissjoni um, um, li għamlu proibizjoni ta' pesticidi eh, li kunu rip wis eh, ta' postijiet fejn eh, jiexu il-persuni. Marias, grazzi, President. Mid-diskussjoni Hawnhekk rajna il-problema li għanna bil-pestiċidi. Naturalment dana jirrigwarda anki s saħħa tal-persuni u anki tal-annimali. U jena nishtiq nitkellem fuq kwestjoni oħra, aħna qed nitkellmu fuq l-użu tal-pestiċidi fl-Unjoni Ewropea. Imma aħna għanna użu kbir ta' pestiċidi fit-Turkija li huwa qrib il-pajjiż tiegħu m'hemm l-ebda kontroll hemm prodotti li qed jiġu użati fil-bidja fit-Turkija li huma projbiti fl-Unjoni Ewropea, però qed jiġu importati mbagħad fl-Unjoni Ewropea. Xi protezzjoni nistgħu nitkellmu fuq aħna meta niġu għal eh, konsumaturi. Għanna il-ħalib għal banis illi suppost jiġi tikketat li huwa uh, eh, Grik għanna l-laħam li diħel mill-Maċedon, mill republika tal-Maċedonja ta' fuq. Kif nistaw nikkontrollaw eh, il-sostanzi li huma kontenuti f'dawn il-prodotti? Kommissarju, signuri, aħna smajna bizzejiet illum fuq l-użu sostenibli tal-pesticidi u naħseb illi kulħadd jaqbel e, ma' ċittadini u anki l-bdiewa aħna rridu namlu evalwazzjoni tal-direttiva u għacċar illi l-istati membri diġa għamlu progress fuq it-tamir u miżuri oħra u għacċar però illi l-pjanijiet ta' azzjoni mandomx għanijiet u għacċar u koll rridu ninvestu iktar fil-protezzjoni tal-pjanti integrata. U fl-aħħar is ħawtema eh, kien eh, onest jekk aħna nixtiequ ninkoraġixxu l-ħaddiema lejn prassi aħjar rridu niżguraw illi ikun hemm riżorsi disponibbli rridu nużaw dawn il-metodi biex intejbu il-ħamrija. il ħamrija jekk irridu illi kunem titib fil-ambjent irridu nizguraw illi aħna nappoġġaw il-bdiewa għax wara kollox huma qegħdin jipproduċu eh, il-ikel tagħna. Kellim li miżgrazzi l-użu insostenibli tal-pestiċidi huwa l-oriġni tal-ħsara għall-ambjent u għas-saħħa. Dana ma jistax jiġi mifrut mill-modell illi il-kap u il-politika kommerċjali tal-Unjoni Ewropea bbażata fuqhom. L-esportazzjoni kemm wieħed jista' u l-produzzjoni ta' massa din hija l-istrateġija li tiġi użata u l-industrija agrikulturali eh, però għal bdiwa żgħar dan għandu konsegwenzi negativi ħafna mhuwiex possibbli li wieħed jipproduċi b'mod uh, tajjeb għall-ambjent. Il-pestiċidi użati kullimkien hemm proċessi li jinkludu inqas riski għal saħħa u għall-ambjent li jistgħu jiġu użati per hemm bżonn ikun hemm miżura uh, eh, bidla fil-użu tal-miżuri. Epitideios. Grazie, President. Ir-rwol tal-pestiċidi għal produzzjoni tal-Unjoni Ewropea hija kruċjali għaliex huma jiġu użati biex niġġieldu kontra il-perikoli u riski fil-bedja. Imma xieħut minn dawn il-pestiċidi jitħlu fl-ilma taħt l-art u joħolqu problemi ta' ekosistemi barra minn hekk hemm ir-residwi tal-pestiċidi li jibqgħu anki fuq l-ikel u din hija minaċċa għas-saħħa tal-bnedmin, speċjalment il-persuni li jgħixu madwar iż-żoni rurali. U allura naraw anki residwi anki fil-alf li huwa perikolus anki għall-annimali. Xieħut minn dawn il-pestiċidi naturalment huma responsabbli għal proprjetà endokrini rridu naħdmu fl-imkien u nizguraw illi konna metodu razzjonali għall-użu tal-pesticidi, rridu naqsu l-użu tal-pesticidi u niprovaw nevitaw l-użu kimiku. Rridu niproteġġu il-konsumaturi mill- Issanna il-President jinterrompi u nisimaw minnant is-sur Farija. Grazie, President. Commissario. Eh, eh, aħna ma nistawx nevitaw illi eh, minnaħa waħda aħna qed nagħmlu limitazzjoni tal-biodiversità u tal-produzzjoni bil-użu tal-pesticidi u għandhom impatt fuq il-ħajja u minnaħa l-oħra qed napprovaw eh, OGM eh, bil-pesticidi u li aħna naċċettaw għal raġunijiet kommerċali. Hemm xi ħames mit sostanza sul fuq fuq fu, xuq L-applikazzjoni tad direttiva mhijiex suffiċenti u dawn qed joħol u situazzjoni differenti fl europa il fat li mhux qed jiġu applikati eh, eh, inizjativi sostenibli u dan qed jagħmlu ħażin għal produtturi. Is-Sinjora Grappini. Grazzi, President, Kommissarju. Naturalment dan id-dibattitu eh, jitkellem fuq ħaġa taħraq Rridu nitkellmu fuq ir-razzjonal, naturalment aħna kollha kemm aħna nixtiequ nipproteġu s-saħħa tal-bnedmin. U rridu nimmaġinaw allura x-xenarju jekk aħna nwaqfu eh, neqirdu l-bdiewa fl-Unjoni Ewropea x'jiġri. U naturalment l-Unjoni Ewropea mbagħad għandha problemi anki ta' tħul ta' prodotti agrikoli fl-Unjoni Ewropea Kif għal kummissarju kummissarju importanti ħafna li l-Istati membri juhdu miżuri, però Kummissarju aħna eh, armonizzajnijom dawn il-miżuri, hemm bżonn li jkollna kontrolli armonizzati fuq dawn il-miżuri. Inkella jkollna prodotti li jiċirkolaw fl-Istati membri u stat membru se jiprova eh, jikontrolla dan eh, għal xejn jekk jidħlu minn postijiet oħra. Rridu namlu dawn il-verifiki, rridu investu fil-agrikultura, fil-riċerka u innovazzjoni biex il-prodotti eh, ma jkunux ħżina għal saħħa Grazzi, President Sojdrova. Jiena nixtieq nispiega l-pożizzjoni tiegħi. Jiena nifhem u nappoġġa il-protezzjoni tas saħħa tal-bnedmin, però aħna rridu naħsbu anke għal produtturi u l-bdiewa li għandhom bżonnhom dawn il pestiġidi Allora din il-pressjoni biex innaqsu l-użu tal-pestiċidi u biex niprojbixxu ċerti pesticidi dawk speċjalment li rigwardaw il-kanċer. Però hemm rapport illi juri illi is-96% tal-valuri limiti eh, ġew rispettati u ma kienx hemm residwi fuq uh, Eh, il-komplement. Allora din l-impressjoni mel sens meta nitkellmu fuq il-pestiċidi l-iktar tossiċi. Però rridu nagħmlu xi ħaġa fuq l-importazzjonijiet tal-pestiċidi tossiċi. Il-kelima li il-Komissarju President, l-użu tal-pestiċidi huwa importanti fil-bdiewa, fil-bidja Ewropea, fil-protezzjoni tal-pjanti, u biex niprevjenu il-distruzzjoni tagħhom il-insetti u l-pestiċidi li jużaw il-bdewa eh, fil-fatt qed iħallu residwi li jidħlu anki fl-ilma li qed jagħmlu eh, impatt fuq l-ekosistemi terrestri u akwatiċi ma taqra l proposta li m'għandux ikun hemm l-ebda deroga għall-użu ta' neonikotinoidi U importanti li aħna din il-kwistjoni bżon nikkonsidrawa fil-prassi agrikola eh, eh, tal-istati membri, għanda bżon nkunu armonizzati kullimkien. U allura, x'nistgħu namlu? Għandu jkun hemm ġestjoni integrata fl-Unjoni Ewropea tal-użu tal-pestiċidi, hemm bżonn li jiġu użati fuq livell ġustifikat ekonomikament u ekoloġikament u rriġu naqsu anki riski għal saħħa u għall-ambjent u il-mezzi organiċi u sostenibli għandhom ikunu ta' priorità u ridu naqsu il-sostanzi kimiċi dannużi. Grazie. il kellimni li Grazie. Grazzi, President. fl-Unjoni, fil-Parlament Ewropew, Aħna għamilna ħafna ħidma fuq l-użu tal-pestiċidi, aħna adottajna rapport speċjali mill-Kumitat Speċjali fuq l-użu tal-pestiċidi. L-lum qed niddebattu dan ir-rapport u naturalment huwa importanti li niżguraw li l-pestiċidi jużati l-inqas possibbli jekk ikun hemm riskju għal saħħa u għall-ambjent. U għal din raġuni aħna għandna nippromovu approċċ integrat lejn il-bidja u ninkoraġġixxu teknoloġiji ġodda għanna nappoġġaw dawk il-bdiwa li jużaw dan l-approċ. Aħna sen komplu nużaw il-pesticidi fi settur eh, għal ftit żmien fil-futur u dan huwa importanti li nipromovu approċ immirat preċis għal bidja. Irridu nikkoraġixxu anki teknoloġiji li bihom ikun possibbli nidentifikaw il-sustanzi dannużi. U rridu nizguraw ukoll illi ikonna modell iktar sostenibli tal-bidja. Bekk aħna spiċajna l-proċedura kaċ ti għaj nisimaw minnant il komissarju Andru Kajtis. Grazzi President, eh, membri onorevoli, jina smajt kombattenzjoni u smajt ħafna argumenti raġonevoli u aħna naturalment kollha nafu illi rridu nżidu l-isforzi tal-użu sostenibbli tal-pestiċidi u biex intejbu l-direttiva, però nixtieq ngħid xi ħaġa fuq xi ftit puntina naqbel ma' Florence illi tkellem fuq il-kwistjoni ta' drenaġġ, speċjalment issa li naraw ħafna tekniki agrikoli u rridu ninkoraġġixxu l-istati membri li jagħtu ittar attenzjoni għal din il-problema fej jużaw eh, teknika ġdida u anki fuq id-derogi. Id-derogi għandha tkun deroga u m'għandix tkun ir-regola u naturalment il-Kummissjoni tħares lejn din il-problema b'attenzjoni kbira u tintroduċi miżuri Eh, rigorużi biex titlob l-istati membri jġustifikaw eh, biex naraw kif nistaw regolamentaw u nafu li tafu li aħna għanna konverzazzjoniet ma' ċerti stati membri fuq id-derogi. Mm, però irridu anki nkunu iktar attenti fuq dawn il-problemi. Kien hemm anki minn tkellem fuq il-possibilitajiet illi ikollna pesticidi ta' riskju iktar bass Intkom e, tafu li diġa titjib par regoli e, e, biex ikun hemm autorizzazzjonijiet għal dawk il-pestiġidi ta' riskju bass u anki fuq il-bidja organika hija mingħajr sostanzi kimiċi. Le, aħna nafu illi anki f'din il- jiġużati sulfati ta' ram u nafu li anki hemm eh, anki ċertu livell ta' kar karċinoġeniċità eh, ma nistawx aħna nqarqu bin-nies. Eh, dawn huwa metodi differenti li daw jinkludu wkoll il-sostanzi kimiċi. E, et toħol u konfronti bejn il-bidja konvenzjonali u dik organika ridu najdu l-verità li soċieta Aħna mill-puntu di vista ta' regolamentazzjoni nafu xi fisser, però aħna nafu uh, kif eh, eh, il-tipi differenti ta' bidja jużaw u strumenti differenti. Untkom tkellimtu anki u fuq il-problemi li mas etnir u il- il-maġoranza fuq livell tal-Istati membri għax ma jivvotawx a favur u issa fidejn il-Parlament E, u l-Kunsill biex nikonkludi nikkonkludu fuq ir-regoli ta' komitoloġija, forsi hemm bżonn nipproponu li nużaw trasparenza fil-ġestjoni ta' riski biex ikollna data disponibli eh, pubblikament. Però sentej mill-ewwel qari muwix progress eh, li jina nishtenka ninkoraġakom eh, eh, taħdmu fuq dan il-biraħ aħna ikkonkludejna il-food trial u grazzi għas sinjura Ajuza għax kella bieċa xol diffiċli ħafna u issa għanna iktar trasparenza fl-evaluazzjoni tal-pestiġidi u dinja hija kisba kbira għal kulħadd u naturalment anki sistema eh, ġenerali u l-isforzi minn tal-Kommissjoni biex ikun hemm użu sostenibbli, nafu li dan mhuwiex sistema perfett. Kien hemm anki minn semma il-każi ta' suicidju fil-Franza. Jiena mort hemmhekk intqajt man persuni u rajt tkellimt mal-awtoritajiet għax iridu jaffaċċaw situazzjoni b'mod uh, ġust u qed jitkellmu anki fuq il-pestiċidi u qed jgħidu li huma dawn veleni. Imma anki fil-mediċina nużaw kultant nużaw il-veleni. Eh, però eh, eh, skont id-dozi, skont kif jiġi użati, mhux noqogħdu noħolqu il-biża fost il-ċittadini bżon qed naħdmu fuq l-autorizzazzjoni ta' prodotti u anki livelli ta' massimi ta' residwi kif ukoll l-evoluzzjoni tal-użu eh, fl-2020 biex nizguraw li dawn huma perfetti. Eh, Nitlob li l-Istati membri li kunem targets ambizjużi biex ikunem kalendarji fil-pjanijiet tazzjoni nazjonali. U aħna nittolbu eh, illi huma eh, jihdu impenn lejn iċ-ċittadini biex inaqsu l-użu tal-pestiġini. Nixtieq nagħlaq billi nirringrazzjakom eh, għall-appoċċju għall-interess u anki għall-adozzjoni ta' dan ir-rapport importanti fil-Parlament nixtieq nirringrazzja l sinjora Guteland u għall eh, Shadows għal ħidma kooperativa tagħhom u ta' rapport eh, tajjeb ħafna. E, Nieħdu nota ta' rakkomandazzjoni tu se nkomplu e, biex ikonna agrikultura iktar sostenibli fl-Ewropa biex niproteġu li ċittadini l-ambjent, il-konsumaturi u anki eh, agrikoltura sostenibli. Grazie ħafna. Grazie. Essa nisema minna signora Dalli biex tikkonkludi li rapporter. Grazie kummissarju, grazie u koll l-kollegi kolla. Smajna numru ta' punti validi imma ovvjament kif mistenni dan huwa dibattitu pjuttost kontroversjali għaliex l użu tal pestiċida jiena nemmen li għandu rwol importanti fil produzzjoni agrikola ewropea għaliex wara kollox jgħinna biex inżommu b'saħħithom il pjanti anki l frott għal tul akbar ta' żmien u iwaqqaf il qerda u d-distruzzjoni ta' dawn il-pjanti u l-frott minħabba marti u infestazzjonijiet li jista' jkun hemm. imma hawnhekk nerġa' ninsisti l-użu mhux sostenibbli tal pestiċida kif smajna anke jista' jwassal għal telf tal-biodiversità jista' jikkontamina u jaffettwa l ħamrija jista' jikkontamina u jaffettwa l ilma u jista' jidħol anke fl ilma ta' taħt l art il groundwater tagħna għalhekk li hemm it-tħassib li pestiċida jista' jwassal għal riskju serju għas-saħħa tal-bniedem għaliex jista' wkoll jispiċċa fil-ikel tagħna u fil-food chain tagħna u din hija r-raġuni għaliex ċertu tħassib jitqanqal proprju meta jkollok persuni li huma esposti għal pestiċida li jista' jkollhom dawk li huma magħrufa bħala endocrine disrupting properties. u dan il parlament huwa mħasseb minħabba l implementazzjoni dgħajfa ta' din id-direttiva f'numru ta' stati membri. wara kollox id-dipendenza tal-pestiċida u fuq il-pestiċida hija kompletament inkompatibbli ma' agrikoltura sostenibbli u aħna nemmnu li l-unjoni ewropea trid timbotta għal agrikoltura aktar sostenibbli li tippromovi l-prevenzjoni li tippromovi metodi li mhumiex kimiċi kontrolli bioloġiċi u anki prodotti b'riskju baxx u biex intemm ir-rapport li ddiskutejna llum fl-opinjoni tiegħi jibgħat messaġġ konkret u progressiv li nista' nagħmlu fil-qosor f'erba' punti ewlenin. l-ewwel punt l istati membri jridu iħaffu u jtejbu l-implementazzjoni tal integrated pest management practices tagħhom u jridu jippromuovu alternattivi mhux kimiċi u anki prodotti li jipproteġu l-pjanti li għandhom riskju baxx. il pestiċidi ferjas pubbliċi jridu jispiċċaw għaliex dawn jinkludu wkoll parks u postijiet fejn ikun hemm it tfal tagħna u gruppi vulnerabbli oħra bħal nisa tqal it-tielet punt id data collection fuq l-użu tal pestiċida u anki dak li jifdal mill-pestiċida fl-ambjent irid jitjieb u fl-aħħar nett għandna miżuri, bżonn miżuri aktar b'saħħithom li jistgħu jgħinu biex nippromovu aktar l-organic farming. għalhekk inħeġġeġ lil kulħadd inħeġġeġ lill-gruppi politiċi kollha biex permezz tal-vot tagħna llum nagħtu sinjal b'saħħtu favur dan ir-rapport. grazzi ħafna. eżempju fadna l-votazzjoni għada u issa illum u issa eh, nal s-sessjoni. U rapport suivant. morru għal rapport li jmiss, eh, rapport bele fuq l-implementazzjoni tad direttiva dwar il-kura tas saħħa transkonfinali. Jina, nadilek il-kelma sur bele. Nixtieq nirringrazzjak, Signora President. Eh, kollegas, komissaris, fui morge. Grazzi. Kollegi, komissarju, naħseb nistgħu ngħidu li jekk hemm qasam fejn l-Ewropa u rrit il-valur miżjud huwa fil-qasam tal-kura tas-saħħa ħafna drabi għal pazjenti partikolarment dawk fiż-żoni bejn il-frontieri huwa eħfef u anki jiswa inqas li wieħed ifittex kura tas-saħħa fis-sptar fil-qrib, ġifieri naħa l tal-frontiera. U dana japplika aktar u aktar għal dawk li għandhom mart kroniku, mart rari, illi jistgħu jsibu kura tas saħħa aktar effiċenti f'pajjiż ieħor. U għalhekk, Kummissarju, Sinjuri, sfortunatament il-pazjenti jiltaqgħu ma' diversi ostakli meta jkollhom kura tas saħħa f'pajjiż ieħor. Ħafna drabi jkun hemm ħafna amministrazzjoni żejda, ħafna każi mhux ċar meta u kif se jiġu wkoll kol lura l flus għal dawk li nefqu u allura sa wasalna l-2019 u wasal il-waqt li tassew inwaqfu dawn l-ostakli għal pazjenti Id-direttiva li qegħdin eh, niddiskutu imur lura għal 2011 Tmien snin ilu ċertament kien pass fil direzzjoni tajba, però hemm noqqasijiet għal dak li ndu l-implementazzjoni. Din hija evalwazzjoni tal-implementazzjoni tad direttiva u allura aħna minna ħatana qegħdin noffru proposti prattiċi. Ridna naraw kif sejrin aħna ntejbu s-sitwazzjoni. L-ewwel bżonn informazzjoni għall pazjenti. Ħafna pazjenti ma jafux fejn jistgħu jakkwistaw ċertu informazzjoni. Allura Kull stat membru jrid ikollu punt ta' kuntatt nazzjonali, jiġifieri jkun hawn il-one-stop shops fejn il-pazjenti jkollhom l-informazzjoni kollha meħtieġa għall kura tas-saħħa għal refużjoni minn fondi tas saħħa etc. Naħseb iva nistgħu ngħidu li l-pazjenti tagħna huma intitolati mija fil-mija għal informazzjoni mhux imbigwa għal dan it-tip ta' kura tas saħħa li xumma għadhom xorta konfrontati minn ħafna burokrazija f'kussjonijiet bħal dawn. Xaġa importanti ħafna din, l kummissarju irridu naraw il-Kommissjoni timplementa l-implementazzjoni anki flimkien ma' l-Autoritet Nazjonali. Sattini punti għaj. Il-pazjenti li kollom dawn il-tipi ta' mart rari jew mart kroniku Aħna nemnu illi l-IRN qed jikkonsolida x-xogħol u rridu wkoll naħdmu flimkien fuq livell Ewropew, flimkien mal-Stati membri biex bekk naraw illi jkun hemm ċentri speċjalizzati <coughs> fejn ikonna konċentrazzjoni ġenwina ta' arfin anki illi kun arfin l-aktar reċenti f'termini ta' dat tip ta' mart. Issa, id-digitalizzazzjoni, kollegi, fil-qasam tas kura tas saħħa dan huwa għodda importanti ħafna biex intejbu l-kura tas saħħa. Kummissarju, inti u l-Kummissjoni niddejtu proposti ġimgħa l-oħra biex taraw illi konna netwerk digitali għall kura tas saħħa madwar l-Ewropa, aħna nappoġġaw din il-ħaġa nittamaw illi kollox jiġi implementat mingħajr dewmien anki dwar il-programm multjanwali issa. Ċertament neħtieġu sezzjoni b'saħħitha dwar il-kura tas-saħħa. ċittadini tagħna ħaqhom l-aqwa kura tas-saħħa disponibbli anki jekk ikollhom imorru f'pajjiż ieħor għal din il-kura. Grazzi. Is-Sinjura Grappini għal minuta. Grazzi ħafna President, Kummissarju, pala rapporteur Jiena wkoll tal kumitat eh, Iva nista ngħid li nappoġġaw rapport għaliex importanti